distinti tal-gruppi politiċi, membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa privileġġ u onur kbir għalija li nindirizza dan il-Parlament Ewropew għal darboħra. Meta kont hawn f'Jannar, temmejt id-diskors tiegħi billi qed li l-kriżi ekonomika kienet poġġiet l-Unjoni Ewropea fuq test. Dan kien eżatt meta ħadna l-Presidenza fi żmien ta' kriżi qatt bħala fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Il-serjetà ta' din is-sitwazzjoni, il-daqs tal-isfida, il-diffikultajiet dejjema li kien hemm fi dan l-Unjoni Ewropea u għatem ma kinux jistgħu ma jistgħux ikunu sottovalutati. Kifet fil-bidu tal-presidenza tagħna ma rridux nistennew naqsu l-istennijiet tal-presidenza Daniża. Iżda xtaqt niċċara mill-bidu net xem qoddimna f'dan f'din il-modija tal-Unjoni Ewropea biex toħroġ minn kriżi. F'dan aħħar xhur l-Unjoni Ewropea kienet imġela li tieħu deċiżjonijiet kritiċi li wittu triq għal pedamenti tal-Ewropa ta' għada ta' snin li ġejjin u tal-lexirin ta' snin li ġejjin. Mhix kompetu faċli f'unjoni ta' ħafna diversità u komplessitajiet daqstana Iżda l-mexxejja madwar l-Ewropa kollha qatt m'għandhom jinsow x'inhuma x'inhija l-qofol tal-problemi tal-Unjoni Ewropea. Il-sisin tagħna, il-ġid tagħna tal-ġejjini, il-ħolm u stennijiet u aspirazzjonijiet ta' ulidna qegħdin jiġu perikolati hawnhekk, qegħdin f'sogru. Il-maltembata għada maħna, għada u għadna t-nifetċaw ħafna sfidi diffiċli u komplessi. U għalek jiena niftakar il-klim ta' l-ewwel kanċellier ta' Konrad Adenauer li qal li l-aqda tal-Ewropa hija l-ħolma tal-ftit u saret it-tama tal-ħafna illum saret neċessità għalina l-koll. Dawn il-klim qatt ma kienu minnhom skemmu japplikaw għallum. L-Unjoni Ewropea hija neċessità għalina l-koll, bżonn għalina l-koll. Pala rappresentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej, aħna għanna unħossu obbligu obbligu sabiex insibu soluzzjoni li tfisser li l-Unjoni Ewropea tagħna timxi l-qoddim u nafu li danna fuq li ċittadini tagħna. Meta kontawn f'Jannar stqarrejt li jiena Ewropeja fil-entuzjasta Ewropea f'dawn l-aħħar sitt xhur saħħu it-twemmin tiegħi fil-proġett Ewropew Jena nemmen fl-istituzzjonijiet tagħna, fil-kooperazzjoni tagħna u responsabilta konġunta tagħna. Jekk aħna naraw li niżguraw solidarjetà tkabbir u prosperità, rridu namlu dan billi nisbdu ħabel wieħed, soluzzjonijiet komuni għal problemi komuni. U għalhekk il-presidenza tagħna kienet propju fuq dan li tiżgura solidarjetà tkabbir u ġid flimkien. Aħna ħadna fuq spallejna li nuru li l-Unjoni Ewropea għada taħdem u għada kapaċi twassal il-riżultati meħtieġa ċittadini tagħna. U dana minniħ ispirati minn xaħat li l-kol nafu minnu. Fl-1950 huwa qal l-Ewropa mhux ser tkun se tiġi millum għal adam jew kħabta u sabta jew pjan wieħed se tinbena b'kisbiet konkreti li joħolqu solidarjetà de facto. Kien Robert Schumann li għal dan il-klim u fl-istorja ta' integrazzjoni Ewropea ta' warajh u rrit li kellu raġun. Jiena naħseb li hemm verità fil-klim ta' Schumann inekwivokabbli. L-Unjoni tagħna hija mebnija mis-sisin tagħha bil-solidarjetà. Kien hemm eh, biċċiet mill-pedamenti li kienu żgħar, oħrajn kienu kbir, kbar, iżda Flimkien saħħaħna solidarjetà tagħna u l-kooperazzjoni tagħna flimkien. U din għalija hija l-qalba tal-Unjoni Ewropea tagħna l-qofol u hekk provajna nagħmlu biex naħdmu flimkien pass pass biex u riżultati. Kabbir u mpigi, responsabilità finanzjarja, ekonomija iktar favur l-ambjent u Ewropa iktar sigura. Dawn kienu l-prioritajiet tal-Presidenza Daniża. Iżda l-prioritajiet minn riżultati tangibli u ma klim firħa biss. U jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea waslet f'dan l-aħħar xhur riżultati tangibbli. Il-kumpatt għal tkabbiru l impigi adottat fil-Kunsill Ewropew il-ġimgħa li għaddiet hija temmija perfetta għal Presidenza tagħna. Il-kumpat ma jsolvix il-problemi kollha tal-Ewropa, iżda xorta waħda hija xaqta tama, xaqta dawl għal dawk l-Ewropej li tħossu il- il-problemi li tolqotom fil-laħam il-ħaj tal-krizi Ewropea. Rridu naħol u soluzzjonijiet tal dawk li m'għandhomx opportunitajiet, dawk li ma tantx għandhom perspettivi dimom u dan jinkludu l-ġenerazzjonijiet ta' zazax tagħna. U għalhekk aħna qed nofru triq il qudiem b'dan. Huwa riżultat ta' sforz persistenti biex u l-impjiegi u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Iżda x-xogħol tagħna ma jibqafx hawnhekk Irridu noqogħdu attenti biex dan il-kumpat nitrasformawh fil- minn klim għal fatti prattiċi. Irridu nsibu mod biex niżguraw l-Istati membri, l-Kommissjoni, l-Parlament Ewropew li l-kol flimkien inwaslu il-messagġi li hemm f'dan il-kumpat. Għanna situazzjoni fejn għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea ma nistawx nassumu li l-ġenerazzjonijiet ta' ġejjini ħajgawdu minn iktar prosperitajiet u aktar opportunitajiet mill-li gawdejna aħna. U din ta' belħaq tpoġġi responsabilta' kbira fuqna għal kondizjonijiet ta' ċittadini u negozji tagħna u dan kien priorità ewlenija għal presidenza tagħna. Nixtieq nisħaq uħut mill-riżultati ewlenin li ksibna fil-presidenza tagħna Taħt it-titlu ta' Ewropa aktar dinamika, il-Presidenza Daniża imbuttat biex ikun hemm aktar miżuri Ewropej foqsma bħal riċerka u l-edukazzjoni, l-infrastruttura u s-suq waħdini. U dana minni biex nixpronaw it-kabbir u natu mbuttatura l-qoddim għal irkupru ekonomiku. Jiena sodisfatta li konna ta' suċċess biex niksbu kompromess Ewropew storiku fil-Kunsill Ewropew fuq ir-riforma tal-privattiva. Wara iktar minn 30 sena ta' negozjati, irnexxinna naslu u dan jista' jfisser frankar kbir għall-ispejjeż ta' negozji madwar l-Ewropa, frankar li jista' jwassal għal iktar promozzjoni ta' tkattir ta' impjiegi. Rridu nisqu l-elementi kollha ta' dal-kompromess iżda nittama li nistgħu naħdmu flimkien bħala kol-leġislaturi biex ir-riforma tal-privattiva issir realtà għal benefiċċji tan-negozji tagħna, il-kumpaniji tagħna. Soddisfatta li adottajna regolament ta' roaming li ħajnaqqas il-prezzijiet fuq l-utenti tal-mobile fl-istati membri u ħajtaffi il-pis fuq il-kumpaniji. Fiftit klim jista' jkontribwixxi għad kabbir. Xi ħaġa oħra importanti huwa regolament tas sistema Ewropea fuq standardizzazzjoni. Dan se jfisser modernizzar suq waħdini. Barra minn hekk aħna ksibna bil fuq il-kapital ta' riskju u il-fondi ta' imprenditorija soċjali. Dan ħajtejjeb l-aċċess negozji Ewropej u l-imprenditori soċjali. U hija pass importanti l-qoddim biex nipprovaw noħolqu tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li s-suq waħdini kien wieħed mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u sabiex nwettqu il-potenzjal kollu tiegħu rridu nkomplu nagħmlu riformi u nmodernizzar modernizzar tiegħu. It-tieni għana u lini tal-presidenza tagħna kien niżguraw Ewropa aktar responsabbli. Eħtieġa għal konsolidazzjoni fiskali u iktar disciplina budgetarja hija kruċjali jekk aħna rridu salvagwardja kontra kriżi finanzjarja li jista' jkun hemm Ħadna pass importanti l qoddim f'dan il-qasam fil-presidenza Daniża. Il-ftehim tal-Kunsill fuq it-Tupek se jpermetti monitorat aktar b'saħħtu tal-pjanijiet budgetari li qed jiġi abbozzat propju mid zona euro u iktar regoli komuni b'saħħithom sodi li se jsaħħu l-viġilanza tal-Istati membri biex jiżguraw li ma jkunx hemm sbilanċi kbar u livelli ta' dejn insostenibbli. Imxejna l-qoddim ġminna u jina nħagġeċ għal ftehim ta' malajr bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew matul il-Presidenza Ċipriotta. Pass importanti l-qoddim huwa il-rekwiżiti ta' kapital fejn aħna binna fuq dan ix-xar li għadda. Din id-direttiva ser twassal biex innaqsu l-ispejjeż u r-riski ta' kriżi oħra li tista' tolqotna kif għamlet fl-2008. Barra minn hekk, aħna ħdimna sabiex ikun hemm impenn aktar b'saħħtu mill-istati membri biex jimplementaw riformi strutturali. It-tlestija tal-ewwel round ta' semestru Ewropew huwa pass deċiżiv il-qudiem, pass deċiżiv lejn Ewropa aktar responsabbli Dawn ir-riżultati kollha ser jgħinu biex iżidu l fiduċja fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. U m'għandix dubju li dawn il-messaġġi ta' sorveljanza se jfissru aktar accountability u aktar dixxiplina budgetarja. Fl-aħħar, ħdimna biħġarna biex naraw il-budget Ewropew kif ħarraqmuh biex wassal għal aktar tkabbir fl-Unjoni Ewropea u ħadna pass importanti l-ġimgħa li għaddiet fil-Kunsill Ewropew. U f'dan il-każ nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew anke f'dan il-każ għal kooperazzjoni kostruttiva matul dan ix-xogħol. Aħna konvinti bisħiħ li neħtieġu waslu aktar fondi għad kabbir u waqsma li waslu tkabbir pa' riċerka, l-edukazzjoni, l-efficienza tal-enerġija u t teknoloġija favur l-ambjent. U din titkun triq il-qoddim għall-Unjoni Ewropea. Messaġġ li jispira iktar tkattir u tal-impigi u ta' tkabbir kien il u lini li kienet bitprova tmexxi f'dawn is-sitt xhur il-Presidenza Daniza. U kuntenta ngħid li l-Presidenza Daniza il-Konsill Ewropew tal-ġimgħa li għaddiet tat imbottatura l-qoddim għal dan. Il-tranzizzjoni l-ekonomija favur l-ambjent kienet waħda mill-iktar prioritajiet politiċi importanti għal presidenza Daniża u nilqa bisħieħ ftehim komuni l ħakna fuq id-direttiva tal-efficienza tal-enerġija. Dan kien elim, riżultant importanti li jfisser li kien hemm bżonn flessibilità, paċenzja u xogħol ibes miż-żewġ naħat nixtieq nirringrazzja lil kulħadd hawnhekk li kien involut biex nilħqu dan ir-riżultat tant importanti. Minarkom ma stajniex naslu. Din id-direttiva hija ta' importanza ewlenija fl-isforzi tagħna biex niksbu l-anijiet tagħna biex nitrasformaw l-Ewropa f'ekonomija b'użu baxx tal-karbonju, ekonomija kompetittiva u l-inżidu sigurtà tal-enerġija tagħna kollha f'daqqa U barra minn hekk din id-direttiva ta' toħloq mijiet ta' eluf ta' impigi ġodda fl-Ewropa u ser tiżgura wkoll l-Unjoni Ewropea tkun eqreb għal l-anijiet ta' 20% tfaddil frankar ta' l-2020. Naħseb li dan huwa riżultat eċċellenti fl-opinjoni tiegħi. Nixtieq nisħaq l-apprezzament tiegħi għad dedikazzjoni għall-ambizjoni kbira u rrida għall kompromess li wera il-Parlament Ewropew fi triq tagħna lejn tranzizzjoni favur l-ambjent. Tħaddin tagħkom, l-impenn tagħkom kontinwu biex l-ekonomija tagħna tkun aktar favur l-ambjent hija tantu tant meħtieġa u ħadkun meħtieġa fis-snin li ġejjin. L-aspirazzjoni tagħna għal Ewropa aktar dinamika responsabbli u favur l-ambjent hija ħtieġa li twassanna għall-Ewropa aktar sigura Il-presidenza daniza kisbet ħafna riżultati tangibli f'dan il-qasam. Tajna status ta' kandidat lil serbja u ftaħna negozjati ta' ftuħal sħubija mal-Montenegro biex iżidu d-dinamika tagħhom biex ikun hemm aktar stabilizzazzjoni fil-Balkani tal-Ponent ħana bil fuq elementi essenzjali tal-pakket ta' azil li ħajżgura l-effiċenza, drittijiet legali u aktar proċeduri ta' azil uniformi fl-istati membri. Signuri, distinti, flimkien ma' l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni irnexxinna intemmu ħafna kwistjonijiet importanti, ħafna xogħol importanti, u llum kuntenta ngħid li rnexxinna naslu fuq ftejimiet importanti biss grazzi għall-impenn ehm, kostruttiv tagħkom tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u koll l-Istati Membri fil-Kunsill. Kif narajin, il-kizbit tal-presidenza daniża huma il-kizbit ukoll tal-Parlament Ewropew. Il-koll naqdu rwol tagħna biex iwettqu il-potenzjal kbir tal-metodu komunitarju għanna responsabilitajiet differenti, għanna rwolijiet differenti, iżda fċertu okkazjonijiet ukoll niddefendu interessi differenti. Iżda l-Konsillu l-Parlament Ewropew mhux dejjem ser jaqblu u jkollhom l-istess punt di vista. Kien hemm dibattitu anqal fuq il-bażi legali tal-mekkaniżmu ta' Schengen kien punt fejn dan seħ. Iżda tnara li it-tini tħedġiġ li matul il-negozjati b'dawn l-aħħar sitt xhur kien hemm flessibilità kbira u rieda biex insibu bażi komuni u l-iktar ħaġa importanti forsi li jkun hemm impenn b'saħħtu biex naslu għal ħtiġijiet u t-talbiet ta' ċittadini tagħna waslu riżultati. Ifukajna fuq ir-riżultati pass pass bil-mod il-mod ikompli kattar l-ispirtu tagħna ta' kooperazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar mill-aħħar kif nisqu biex nimpoġġu l-Ewropa fuq triq lejn it-kabbir u l-ġit aħna rridu konna linje gwida biex wasluna l-ambizzjoni ta' saċjetà li aħna rridu nsawru. Għalija Dan juri li l-Unjoni Ewropea hija differenti u għalhekk il-mudell soċjali tagħna huwa tant uniku. U hekk nemmen jien naħseb li l-ekonomiji tagħna kienu ta' suċċess propju grazzi għal dan matul is-snin. U għalhekk għandna nkomplu nissiltu biex inkomplu nimxu l-qoddim u niżviluppaw fil-ġejjieni. Nimmorru li lin minn din il-kriżi mhix kwistjoni li nabbundanaw il-mudell soċjali tagħna. Hija l-oppost fil-fatt. Rridu niġbru fl-imkien il-pajizi tagħna noħorġu mill-kriżi bil-valuri fundamentali tagħna intatti, valuri pa' solidarjetà, sigurtà u opportunitajiet indaqsa l kulħadd. Id-deċiżjonijiet diffiċli qed nieħdu llum għada m'għandhomx ikunu punt ta' tluq il-bot mis-solidarjetà, il-kontra aħna qed nagħmlu dan sabiex inħarsu l-stil ta' ħajja tagħna, il-mod ta' ħajja tagħna, il-modell soċjali Ewropew u l-valuri tagħna u ser inkomplu nagħmlu dan. L-unika triq il-qoddim huwa li jkollna aktar kooperazzjoni b'saħħitha bejnietna l-koll. It-tweġiba għall sfidi kurrenti tagħna qudiem l-Unjoni Ewropea hija iktar Ewropa u mhux inqas Ewropa u dan kien il-prinċipju ewlieni tal-linja gwida l-Presidenza daniza matul il-Presidenza kollha. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Tonning-Schmidt. Das war Grazzi ħafna, Signora Toning Schmidt. Il-Kommissjoni, il-President Barroso. Grazzi, President. Onorevoli Prim Ministru, eh, onorevoli membri. Jena nishtiq nirringrazzja il-Prim Ministra Signora eh, Honig Schmidt u it-tim taħanki il-Ministru għall-Europa Vamen għal din il-Presidenza li dik dinamika ħafna. Il-program kien l-Europa eh, fix-xogħol taħdem. jisintom tistgħu tgħidu kol presidenza li taħdem. Għax verament għamiltu sforz biex tikkontribwixxu għall istabilità tal-opra f'dawn iż-żmien diffiċli. Jiena nifraħlek, Sinjura Prim Ministru, għall impenn personali tiegħek għal biex nkunu ktar lesti għal tkabbir u anki għal miżuri favur l ambjant il-pajis ta'kom Danimarka huwa ta' aspirazzjoni għalina kemm fl-Ewropa u fid-dinja Ir-riżultati ta' dan ix-xogħol narawhom eh, fil-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew għax ikopru ix-xogħol kollu li sar peress li riżultati tal-Kunsill u anke tas-summit tal-Euro Area se nitkellmu dwaru iktar tard, semmi biss ċertu affarijiet speċifiċi. Ħan nibda bl-ekonomija. Aħna kważi l-estejna tin semestru Ewropew xogħol serju eh, bir-reqqa wara li rajna l-proposti tal-Kummissjoni għal dawn il- il-rekomendazzjoni speċifi għal pajjiżi dan ix-xogħol ma nistgħux aħna nisseparaw l aġenda tagħna għad kabir ekonomiku. Kif għamlet qalet ċabiċċar il-Kummissjoni tkabbir jista' jsir biss jekk ikun iktar riformi stretti u anki investimenti iktar eżatti u ovvjament dan issa qed narfuh u bekk irrit naħdu azzjoni favur tkabbir. Għalek jiena napprezza ħafna il-mod ta' malaj u anki konstruttiv dwar il-pilot project bonds għat trasport, l-enerġija u telekomunikazzjoni u l-infrastruttura kif dan ġi trattat. Jiena sodisfat ħafna li aħna s-salħaqna ftejim aħari fuq il-proposta tal-Kommissjoni l-inizjattiva biex kondaktar investiment tal-infrastruttura fuq livell Ewropew anki hemm il-ftejm ta' Tupac li huwa mm, element ċentrali f'dan l-isforzi biex aħna ikonna sorveljanza ekonomika u tal-budget dan ikun din se tkun dan jekk se jkun l-ewwel pass fil-dak li rridu nersu għalli trattat fiskali għalek jena nilqa l-approċ ġenerali tal konsil u vera nispera li kemm il-Parlament u l-Presidenza li ħatibda ta' ċipru nistaw naslu għalftejn fl-ħar ta' din is-sena. Fil-servizz finanzjari u anki l-swiq finanzjarji fuq il-swiq da' derivativi u anki l-sepa nistaw nil ftejn. Aħna għedin namlu progress kbir fuq il-pakket tal-CRAs, il il-Credit Rating Agency, u anki il-pakket tal-Banek. Koll FTT eh, nafu li din mbagħad ma ntlaqax bil blappoċ mill-Istati Membri mozzon unanimu. Dan il deċiżjoni jibdew negozjati u jkun hemm kooperazzjoni aħjar minnaħa tal-Istati Membri fuq din l-inizjattiva konġuta. Dan huwa żvilupp importanti Għax wara kollox xerġajna għajna darbohra f'dan l-aħħar xhur ġemat kemm fl-Istati Uniti u l-Ewropa anki fl-istituzzjonijiet prinċipali bankarji li prassi li ġabu il-krizi finanzjar għadhom ma tneħħawx mis-settur. Għal oħra qegħdin niffaċċjaw manipolazzjoni tal- tassu anki dan it trading bla, bla razan dan għandu jiqaf l dejjem għax ma jistax ikun li minn ħala 16 dejjem irrit ibati l-konsekwenzi u. Mr. President, Prime Minister, President, Signora Prim Ministru, Signori, Onorevoli Membri, dwar il-negozjati dwar il-proposta ta' direttiva dwar l-efficienza tal-enerġija wara l-ewwel qari naħseb li l-fatt li se l għal tnaqqis ta' 20% sal-2020 il-riżultati li ikonna naslu għal tnejn minn kull tlieta tal-meta wieħed qabel mal professor ġenerali tal-Kommissjoni, ġifri anki jekk tajjeb li nilqaw dak li ksibna għad jonqos ħafna xogħol xi jsir biex nilħqu l-għanijiet tal-2020. Issa fuq il-regolament ta' roaming numru tlieta tajjeb ħafna dawn ir-riżultati dan huwa benefiċċju għall-ċittadini Ewropej konsumaturi ir-regolament issa daħal fis-sefra u tajlu l-jum u għanna capping fuq il-data roaming. B'dan qed nipproteġu l-konsumaturi mill dan il u naslu għal suq diġitali komplut. L-Ewropa għandha tasal għal dawn l-standards ġifiri anki nilqa dan il-ftajim dwar l-standard setting fl-Europa. Il-Kunsil il-Venture Capital Funds u anki l-fondi ta' social entrepreneurship dawn il-ftejmit kollha li laħaq ftejn fuqhom il-Kunsill dawn kollu se jkunu bażi tajba biex nilħuqu ftejm mal-Parlament Ewropew mm, naħseb ta' malajn. Fuq il-kwalifiki konna xtaqna li forse naslu għal iktar riżultati tajbin, ma xogħol se jkompli. U importanti li nsemmu wkoll id-dibattitu dwar il-privattiva Ewropea xaħġa li issa ilha magħna ilha niddiskutwa. Kien hemm kompromess bejn l-istati membri li, part imma sfortunatament dan iġib miegħu wkoll it-tneħħija tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Anki jekk il-Presidenza Daniża verament għamlet xogħol tajjeb u nirringrazzjakom għal dawn l-isforzi tagħkom matul il-Presidenza, imma l-Kummissjoni għamlet riserva fuq il-pożizzjoni tagħha. U din ir-riserva għamiltajna ċara matul il kunsell Ewropew lill-Kapit ta' Stat. Issa rridu nerġgħu nevalwaw l-affarijiet bejn it-tlet istituzzjoni flimkien u aħna l-estina naħdmu ma' fuq dan. President, membri tal-Parlament distinti, f'dan is-semestru rajna u kol il national għamlu fuq l-MFF. ġemal l-oħra l-Konsil Ewropew għalli il-kaxxa ta' negozjati preparata mill-presidenza ta' Danimarka tagħti il-bażi tajba lill-presidenza eh, ta' Ċipru biex nilħu ftehim sal-aħħar tal-2012. Fuq dan nista' nixtieq ngħid ta' darba l-Kommissjoni hija konxja u se titlob li jkun hemm rispett sħiħ tal-prerogativi sezzjonali tal-istituzzjonijiet kollha. Kienet il-Kummissjoni wara kollox li kienet insistiet ħafna fuq dan il-punt meta eh, kienet jippreparat dan il-Kunsill eh, Ewropa u anki meta ġaddotta il-konklużjonijiet. Issa dibattitu fuq l-MFF se jidħol fi stadju deċiżiv nixtieq nisħaq fil-fatt li l kaxxa ta' negozjati qed jonqosha ċertu elementi eh, u li huma nieqsa fiha f'ċerti oqsma fl-opinjoni tagħna. Anki jekk aħna nirrikonoxxu x-xogħol tajjeb li sar Il-Kommissjoni se tkompli tiddefendi l-proposti tagħha matul il-Presidenza li ġejja. Jiena nemmen li issa l-affarijiet huma ċari li l-baġġett eh, ta' Ewropa tal-Ewropa huwa miżur importanti ħafna biex ikonna aktar tkabbir, iktar xogħol. Jiena ukoll sodisfat li għanna bilna fuq regolament finanzjarju ġdid. Nringrazzja daw kolla li ħadu sem fil konsil u fil-Parlament li ħadmu bissieħ mal-Kommissjoni. Kenna negozjati twal u diffiċli u l-axħar adozzjoni fl-axħar ta' din is-sena se permetti li jkun hemm implementazzjoni aħjar ta' dawn il-programmi f'kull settur tal-MFF. Għalhekk fuq l-MFF jiena verament nittama li l konsil u l-Parlament fl-imkien mal l-għajnuna tal-Komissjoni li uftim sal-ħarta din is-sena. L-Unjoni Ewropea tittati sinjal li fl-aħħar ta' dan dawn l għaxar snin se jkollna iktar tkabbir, iktar koeżjoni rridu nuru li hija kapaċi li tieħu deċiżjoni diffiċli, żminijiet diffiċli għalhekk, President, Senjura Prim Ministru, membri, Dan nisemmi l-pakket tal-azil, id-Dublin 2 u anki id-direttiva tal-meta nilqaw in-nies. Il-riforma tal-regolament tal-viża daw kollha mixin tajjeb. Madana kollu ma nistawx nejdu li dan huwa il-fatt ukoll għal fajl għad dossier importanti għal bażi legali tal-mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen aħna nafu li dan il-punt huwa eh, jaħraq huwa sensittiv għal-Kummissjoni rridu soluzzjoni li verament jaħdmu. Għalhekk nemnu li flimkien ma' dan il-Parlament għandna bżonn mekanizmu ta' evaluazzjoni ta' Schengen li jkollu dimensjoni iktar msaħħa Ewropea il-peer review tal-modell tal-peer review tal-gvernijiet mhuwiex tajjeb biżejjed mandat tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu tal-2011 irridu nżidulu ċertu ukoll valur miżjut Bil-Trattat ta' Lisbona, il-moviment ħieles tal-persuni huwa verament ta' tħassib kbir u għalhekk il-Kummissjoni stax taċċetta li issa wasalna għalhekk irridu naħdmu għal soluzzjoni aħjar. President, Prime Minister, Honorable Members, President Prim Ministru membri, onorevoli membri, meta nitkellmu fuq l-affarijiet Ewropej dejjem iridu nħarsu wkoll perspettiva iktar miftuħa l-Ewropa fid-dinja, iktar u iktar bil-preparamenti u deċiżjonijiet fil-Rio Plus 20 għall-iżvilupp sostenibbli aħna eh, għal-kemm ma ħaqniex l-ambizzjonijiet tagħna, aħna xorta għadna impenjati u bqajna konstruttivi fin-negozjati. Il-pożizzjonijiet tagħna jgħatu impatt tajjeb fid dibattitu Jina nil-qab kooperazzjoni veru tajba bejn il-Kommissjoni u il-Presidenza tal-Kunsill Danisa, il-Prim Ministru u jiena konna prezenti għal dil-konferenza ta' Rio u minnar it-mexxija Ewropea f'din il-konferenza aħna ma konniex nilħu dak li jidir li jien huwa riżultat tajjeb sinifikanti. Il-tkabbir favur l-ambjent se ħaġa aċċettata mill-komunità internazzjonali bħala xi ħaġa importanti f'din l-aġenda tal-tkabbir sostenibli. Eh, sostenibbli. Sinjuri, progress importanti il-ħaqnief dan l-aħħar sitt xhur tal-presidenza tal danisa u nixtieq jiena nerġa' intenni il- Ehm, eh, il-ringrazzjamenti tiegħi, imma nafu li għad baqa ħafna x'namlu fi żmien ġejjin. L-impenn, l-ambizzjoni tal-istituzzjonijiet kollha hemm bżonnhom biex aħna l-isfidi li għandna qudiemna nkunu nistgħu nifaċċjahom. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissionspräsident. Das Wort hat jetzt im Namen der Europäischen Volkspartei. Grazzi ħafna. Sir Kainz. Għall-IPP. Grazzi ħafna. President, Sinjura Prem Ministru, Komissarju, fi żminijiet ta' kriżi, it-tendenza liktar li naraw hija li nikkonċentraw l-esforzi tagħna biex insolvu l-problemi tal-kriżi u l-affarijiet l-oħra inħalluhom ftit fil-ġemp tuhom il-ġemp. Dan rajnieh isir f'dan l-aħħar sitt xhur. Għax kull li fuq kriżi ma tkellimniex anki fil-ġurnali il-Presidenza ta' Danimarka ridet tikkonċentra l-problemi biz li għandhom xaqsma mal-kriżi u l-affarijiet l-oħra innataw il-ġemp. Affarijiet importanti li u kola lina. Nistaw nejdu issa li xorta Danimarka u rrit ċertu kuraċ għax ridet taħdem fuq l-affarijiet iktar importanti u wkoll issib soluzzjonijiet forsi għal affarijiet oħra. Jien, mux se noqgħod insemmi dak li semma il-President tal komissjoni xtaqt biss nenfasizza il-punt tal-enerġija. Meta nitkellmu fuq l-interessi tagħna għal ġejjini huwa ovvja ovvju li no, nirridu noħolqu politika komuni għall-enerġija biex ikonna sigurtà tal-provista tal-enerġija biex din l-enerġija tkun iktar nadifa u ħaġa iktar importanti u kol biex ninkunu niddependu inqas fuq l-importazzjoni. Il-Presidenza ta' Danimarka ħadmet fuq deċiżjonijiet li għandhom xaqsmu mal-enerġija. Deċiżjonijiet li se nivutaw fuqhom f'Diċembru li għandhom xaqsmu mal-ftejimiet li għandha mal-pajizi eh, terzi dwar l-importazzjoni tal-enerġija. Fuq dan, il-Presidenza ta' Danimarka iltaqet ma' rezistenza kbira minn ċertu stati membri oħra li ma' jridux jadettaw dawn ir-regolamenti. Grazzi. Il-Presidenza ta' Danimarka wasan għal kompromess li l-Parlament se jivota fuq f'Diċembru. Jena nasab li dan se jkun pass importanti l-qoddim f'din il-politika komuni għall-enerġija l-ek nirringrazzja il-Presidenza ta' Danimarka li verament ħadmet mhux biss fuq il-kriżi imma anki biex issib soluzzjonijiet ta' affarijiet oħra. Grazzi ħafna. Karin, jetzt für die... Ħafna, Karin. Issa, eh, sur Sloboda. sendi Grazzi, President. Onorevoli Ministri, nirringrazzja il-Kommissjoni Jekk u wieħed jiena rajt il-lista tal-konklużjonijiet u tal-nexla tikseb il-presidenza tad-Danimarka. Verament affarijiet li impressjonawna għax il-presidenza saret fi żminijiet ver diffiċli kriżi ekonomika, jiena sodisfatt ħafna li fl-aħħar summit irnexilna niksbu ċertu progress. Passi tajbin il-qoddim lejn it-kabbir. Dan hija xi ħaġa essenzjali biex nelbu l-kriżi. il-direttiva dwar il-privattiva Ewropea dan xogħol tal-għalqilna snin u snin niġġildu biex ikonna din il-privattiva hawnhekk f'dan il-Parlament. Kien hemm ħafna diskwit, ħafna animożità minnaħa tal-Istati Membri u fl-aħħar qed jisu wasanna. Isu wasanna biex naslu għal prodott aċċettabbli ħaġa verament tajba li anki Renju Unit issa. Irnexxilu jiskura li jrid ikun hemm tliet sedi għal din il-privativa x'ilhom jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom għal tant żmien għal darbohra l-Konsil Ewropew daħal f'din il-kwistjoni u grazzi għal kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Konsil irnexxinna nsalvaw eh, ċertu punti minn ta' dan id-dossier. Jiena naħseb li l-Konsil Ewropew irrit jagħmel xogħol u mhux jindaħal fix-xogħol leġislattiv li huwa x-xogħol ta' dan il-Parlament. Dan dan huwa punt li rrid nagħmlu ċar jiena ħaġa oħra li xtaqt eh, minn semmi hija direttiva dwar l-effiċjenza tal-enerġija, mhux qed nitkellmu fuq sempliċiment direttiva hawnhekk qed nitkellmu fuq pożizzjoni ġenerali. Jiena napprezza x-xogħol ta' Sur Thomson u aħjar u oħrajn li ħadmu ridna li naslu iktar ma kien hemm xkien minn ċertu pajjiżi li ma permettunniex li nagħmlu pass kbir ta' ġgant il-qudiem. Aħna nixtiequ li l-appoġġ ta' Danimarka jirnexina verament niksbu dak li nixtiequ biex noħolqu iktar postijiet tax-xogħol. Nafu x'qed jiġri il-postijiet tax-xogħol. Jekk aħna nifuka fuq l-enerġija ma nitilfuhomx dawn il-postijiet tax-xogħol. Jekk naħdmu wkoll fuq l-ekonomija l kim sejħa l-ħadra, ġifieri favur l-ambjent nistaw nħolqu posti ta' xogħol u naqsu d-dependenza li għandna fuq l-importazzjoni tal-enerġija. Iġifri hawnhekk nixxina niksu xi ħaġa u nispera li dak il-pajjiżi li għadhom għad għandhom ir reservi tagħhom ikunu jistaw jifmu dwar x'inhu l-benefiċċji ta' dan kollu. Fl-aħħar, Senjura President tal-Kunsil, nixtieq nifraħlek fuq il-mod ta' kif inti għażilt it-tim tiegħek. Verament ħdimtu tajjeb u tajtu eżempju tajbin. Orejtu kif in-nies jistgħu jaħdmu flimkien kif tistgħu tirrappreżentaw pajjiż. Is-suċċess tal-presidenza Daniża kienet verament minħabba l-mod ta' kif inti għażilt in-nies fit-tim tiegħek. Grazzi ħafna. Grazzi. Estur Graf Lamsdorf, istur liberali. Grazzi, Sur President, President tal-Konsil, President tal-Kommissjoni. Aħna smajna bosta affarijiet dwar kif il-dar tal-Europa hija mibnija bil-ġebel ta' solidarjetà iżda s-sissin iridu jkunu sodi. U dan l-aħħar sitt xhur din il- linja ta' solidità u solidarjetà li mexxitna f'dawn l-aħħar sitt xhur ma kieku kun ikun aħjar li nisimgħu naqra iktar minn għandek dwar din il-kwistjoni ta' solidità li nkunu sodi, President tal-Kunsill. Inti semmejt affarijiet li jew karigi li waqgħu taħt il-Presidenza tiegħek. Aħna pereżempju tkellimna dwar il-patt tal-fidwa f'din is-sala. Ridna naraw il-progress dan ir-rigward deċiżjonijiet tal konsell il-ġimgħa li għaddiet ma tantx ituna xiex nittamaw. Il-pattat kabir illi sur zvobada semma ġi sem semmi mish bigil bħala fira. Meta nqisu li għanna bżon xi mod insibu dan 50-55 biljum minn ximkien. Iva, nabżon dan il-pat, iżda soġvobu għandu raġun. Uja, ridikola illi il-Kunsil jiddeċiedi illi jgħamil ipoġġi orti f'Londra, Pariġi u Munich. Dan bazzikam ġen. Juri li stati membri ma jistawx jilħu deċiżjoni suratanijes. Tas artiklu 1.7.6 issa ser ikonna autoritajiet supervizorja ġdida bankarja. Ma diġa għanna wahda, ġviri ser sej fister dan xal doppju. Proliferazzjoni tal-sedi ehm, fl-entitajiet u istituzzjonijiet edha eh, tikber tal-imot li ah, ma maċ nistaw kontrollawa u ma tamiex sens u ma nistawx inkomplu nittollerawha. L-istess waqt aħna rridu intu konkretu għal affarijiet li intom ksibtu. Serbia Montegregro per eżempju għedin jagħmlu progress ħafna eh, mħabba x-xogħol tagħkom u min apposta ma semmejx Schengen. Grazzi issa fissem il-ħodor is l kombendit. President, ejja niftakru Eja ngħidu darba fil jiġi presidenti jgħidunna Aħna għamilna ħafna veru, aħna ħdimna fuq l-enerġija missa, irridu naraw x'qed jostakolana. Il-problemi li għanna qed niffaċċjaw illum hawnhekk mhux il-fatt għax għandna xi e, proġett jew m'għandniex proġett, imma ma nafux għaliex ma wesalniex b'riżultati tajbin fuq il-proġett. Tkellimna fuq il-direttivi dwar l-efficienza tal-enerġija. Ma hemm żewġ pajjiżi li mblukaw il-kollegi ta' Sur Lamsdorf il-Ministru tal-Ġermanja u l-Polonja. Nafuhom dawn l-affarijiet. Għalhekk irridu darba lejjem naraw kif nistgħu niżblukkaw l-Ewropa. Eh, Nqogħdu neħbu wara subajlek ngħidu veru ħdimna tajjeb imma nafu li għatem xostakolana. Id-deċiżjonijiet li nieħdu qatt ma biżejjed. Id-direttiva tal-enerġija hija tajba imma nafu li miex bizzejiet u miex tortakom. Uwa, il torta kifet taħdem l-Europa, tkellimna fuq il-privativa. Eh, Dini ħaġa assurda fiex wasanna, darba l-dejjem irridu naraw l-opinjoni pubblika tifem dan għax il-problema mhux biss dak li nqogħdu niddiskutu aħna hawnhekk, imma dak li taħseb jew tista' tifhem l-opinjoni pubblika meta għaw il-kontradizzjonijiet li jgħid is-Sur Cameron jipprova jallem il-kulħadd ma jħallix l-Ewropa tiżviluppa hemm bżonn li pereżempju fuq il-privattiva l-opinjoni pubblika tifhem x'qed jiġri. Hemm eżempji oħrajn, l-eżempju ta' Schengen, eh, eżempju ovvju, jekk aħna nerġaw nazzjonalizzaw il-frontieri hija naslu nispixxaw fi xej f'din il-vizjoni u l-edeja Ewropea. Iġifri l-Ministri tal-Intern kollha huma eh, responsabbli ejja ngħidu l-affarijiet eżattament kif huma mhux qogħdu nieħbu wara subajna. Intom, eh, jina xtaq bisnejt li titkelmu fuq l-integrazzjoni tas serbia u tal-Montenegro. Iva, imma l-darboħra, et nisten ninsow Sarajevo, dejjem ninsow il-Bosnia. Illum l-unika pajjiż li m'għandux perspettiva Ewropea huwa dak il pajjiż li kien il-vitmu tal nazzjonaliżmu fil-Balkani, ġifieri l-Bosnija. Jiena hawnhekk verament naħseb li nitkellmu fuq eh, is-Serbja imma jekk ma sibux soluzzjoni mal-Bosnija, jiena personalment se nkompli eh, tniggiżni l-kuxjenza. Grazzi ħafna. Konservativen, Herr Kellenen konservativi Ewropej Reformisti Sir Kelman. Grazzi. Jirna mezzoġ affarijiet dal-ħodu. Nawennet, il-segretarju tal-ġenerali tal-parlament eh, nifraħlu għal l snin u naħseb illi jesħġa sabiħa ħafna li għatta ġrata sabiħa bħal din li jisma' lilna hawnhekk din is-sala. It-tieni ħaġa nixtieq ningrazzja l-Presidenza Daniża għal u l-uffiċjali tagħhom ministri tagħhom eh, u kull min aħna trattajna magħhom dawn l-aħħar sitt xhur bħala soċjalist bħala jiena konservattiv personalment eh, jina fil-li ħafna kustenijiet li fuq aħna ma naqblux bejnietna. Iżda jina nixtieq eh, natiġi l-efficienza daniza u prattikalità illi tant kienet meħtieġa fl-Unjoni Ewropea dan l-aħħar sitt xhur mod partikolari presidenza tijak għanna nifirħula tal-li niftnu dawn il-FTT di ħagġa li xejn tu għax ħagġa tajba li xkil tamel ħaxsara kbira eh, u għal-investuri u koll. Il-amministrazzjoni tijak u koll ringrazzjawa tal-li ma irrifitat li terġa tiftaħ il-negozjati fuq id-direttiva tal-ħaddima Ehm, li huma ehm, ehm, tqal għaliex dan kien wassal eh, għal għal inqas għażla għan-nisa fil posta tax-xogħol. Fi kien ħarsu lejn ħafna żoni tal-linja ta' politika, kien ħafna Eh, ħafna lezzjonijiet jista' tallem is-soċjalisti fuq il responsabiltajiet ta' setat jekk inti tixtieq terġa' lura dan il-Parlament. Issa rigward il-ġlida li kien hemm fuq il-mekanizmu ta' valuazzjoni ta' Schengen jina għandek il-kull simpatija tiegħi. il deċizjoni li bidel il-bażi legali t-ihdet mill-Kunsill konsil illi s-surdolu uħrajn jisemmuna li hija mamula mm, bieċa gbira minn meċċeja tal-IPP u għallura naħseb illi inġust illi wieħed għandu jakkuża il-messagġi. U għawnek il- dak li qed il relazzjoni mal presidenza mal parlament kien tajba ħafna ringrazzja wkoll il-Ministru u is survamen għax kollu li jagħmelu għaliex hu eh, din kollu ġurnata wara l-oħra hawnhekk għad din is-sala kelli joqgħod jiffaċċa ħafna tmaqdir aħseb għal mod tajjeb, mod edukat ħafna u naħseb illi għandu ehm, futur tajjeb ħafna qoddimek fil-gvern tiegħek. Naħseb illi il-presidenza kienet kien sar tajjeb bażikament bejn il-istituzzjonijiet u naħseb illi għandna ideja tajba eh, u gurra tajba tal-presidenza tagħkom. Grazzi, Issur Zundagad. Grazzi ċer. Is-sena li għaddiet il-Presidenza Daniża weduna dan li ġej. Ir-ritorn ta' tkabbir u iktar impjiegi l-Ewropa li aħna rridu nassigurawha kemm fuq żmien qasir kif ukoll fuq żmien twil. Din dan kien eżattament dak li għattu. Issa rridu nevalwaw ir-riżultati, kolli ngħid illi eh, fi żmien qasir żgur li ma wettqajtux din il-weda. Eh, il il-bira ħana rċevejna il-ċifri tal-qatu u għad-dizastru uban. Għad fi storja tal-euro kien hemm tan nies bla xogħol qiegħda. U din il- Dan minħabba li l-mużuri tal-austerità li l-presidenza Daniza jgħat jappoġġaw ġew implementati. Ikħabba il-kompat fiskali bil-forza jkun hemm naqis kbir tant ħajkun hemm naqis idan ħajkun ekwivalenti tal-Irlanda li jneħħi żewġ terzi mill-settur edukattiv kollu tiegħu. Dan il-patt ta' tkabiru x-xogħol li l konsill Ewropew adotta nhar il-ġimgħa ma tafix dan il-konsegwenzi ta' dan it-tnaqqis. Dan sek enti qed traqal pannu bil qaraħmar Illum hemm iktar minn 25 miljun eh, persuna qiegħda fl-Unjoni u issa l-Kunsill qed tadotta pjana x-xogħlijiet mingħajr ma tagħmel għamlet xi miri konkreti fuq kemm naqqas ir-rata ta' qatt u din mhi xi ħaġa aċċettabbli. Jiena meta tkellimt biżu l-Presidenza Daniża jiena qed illi ċittadini ma kienux jeħtieġu iktar tnaqqis minħata tal-Unjoni, kien l omżon bżonn xogħol biex intejbu il- il-beres reġint komuni tagħna u jinet li presidenza Daniża issa kellhom juru jekk kienux parti mis-soluzzjoni u parti mill-problema. Illum, ċerti ħażina jkollna nikkonkludu li presidenza Daniża f'dan il-qasam ma kienix parti mis-soluzzjoni, grazzi. jifdi, s Sur Sinjura Electronic Smith, inti irna xilek, as għat għat qabel marna xilu. Irna xilu irrovina tant affarijiet. Inti għacċettajt kompat fiskali, inti għat li inti kien kont Ewropea sal-ruħ, sal-ruħ tijak. Inti appoġġajt l-ajnuniet agrikoli, inti għat kull ma qalu l-elitisti mhux eletti u darba l-oħra inti kellek tikkanċella r-referendum danis u l-bira inti inti uh, uh, rifitajt id ta' privattivi Ewropej, ispiċajna jgħet naraw teledram. Inti għet illi ħanżidu xol, dan kien slogan tijak, imma mux mill-1997 rajna nuqqas tampik pallum. E, e, l-euro jgħat Titanic fil- eh, ieħ il-bahar tal-Atlantiku. U issa il-ċittadini qegħdin jittamaw illi issalvawhom mill-bahar, tiġbrom il-bahar iżda ma tafx kif taqbad tagħmilha. Inti qed li ħassalva l-euro ma inti kull ma milt inti inti eh, inti ħoloqt il-qabar tiegħek stess misek tistħej, jina naħseb illi kien jieċaġa bistaġbitni li kien hemm inqajjem ma kienx hemm viżjonijiet fil-preżenza Daniżi. Ħibib tiegħek soċjalisti wkoll qas minn impressjonati, ma jiena nafal xi ġara li ġara. Imma din għax bażikom ma kienx preżidenza, din sempliċiment kienet intervista għax xogħol. Tentattiv li jinti ssib xogħol għaliex inti minn mhumiex ser jerġgħu ġewk bħala Prem Ministru ta' Danimarka. U naf li jinti forse għandek xi ambizzjonijiet li tof fil komissjoni fil-President jew li tmur lura fl-Europa f'xi mod. Imma Sur Barroso inti tittoqgħod attent għax hawnhekk hawnhekk hawn wara li ħatamel li kull ma tista' biex tikseb li trid. Id-Daniżi din rawa dar darbtejn tliet darbiet dawn is-sitt xhur Ġifri għedni t-tkellem fissa mid-Danniżi kollha meta ngħid Sinjura Henry Turning Schmidt. Iva jerġa' lura fil-Unjoni Ewropea u tuna lura Danimarka. Mana <clears throat> mana Damen und Herren, ja. Signori, signori, jgħid il-President. Naqra silenzu jekk joġbok. Sur Schmidt, kolli nistaqsik. Surudur għandu mistoqsija lik, taċċetta? Grazzi ħafna. l għat, Sur Schmidt, tan sorprendina għat, għat ma s-sibt li sata jasal satan l-estremi, forsi aħjar ħares naqra lejn lejli l-nifsu fil-mera meta għal il-president biex mistatistħi għax da mhux kliem. Jiena eh, nisemmi fuq dita privattivi, inti qed li dita privattivi eh, irrovinata, imma jina naħseb illi inti rrid il-imma konnex illi konna privattivi, jissa tgħid li ma nix konna dil-qorti tal-privattivi. Tista' tgħid xur smit għal dawk il-kumpaniji kollha illi jridu dan il-privattiva komuni Ewropea illi tamila iktar eh, irħisa biex nkunu xintejbu kompetitivita. Esso Schmidt, grazzi, grazzi tal-mistaqsija l-ewel net rigward il-referendum. Jina nemmen li wieħed għandu jkollu referendum fil-pajjiż, ġifiri miex ħagġa daqs ekstra, bħal jistana l-possibilta fil-Kostituzzjoni ta' Niza li għana bżon nista referendum fuq il-privattivi, per eżempju, miex ħagġa ħazina, imma dak li ħazin huwa li l-Assoċjazzjoni ta' Niza ta' privattiva hija jituna kwistjoni ta' forum shopping, jek inti inti għandek privattiva u l-inti din t-defendija qudiem orti nazzjonali imma mbagħad ma tistax trista' qudiem l-awtoritajiet ċentrali għandek problema. Għaliex jista' jkun li ħajgawdu xi kumpaniji kbar multinazzjonali inti tista' tappoġġa ma mhux l-SMEs. Sir Van der Grazzi tassew. sissan kellek presidenza li inħalqet taħt eh, il-kroll tal-Unjoni tal-Euro l-Unjoni Ewropea. Sissa hemm ħafna pajjiżi li qegħdin fil-tarf tal-irdum ta' dan il- il u naħseb illi jekk il-tendenza ta' snin ta' qabel ibqa' sejjer kif inhu, Mela, nistgħu nistaqsu jekk forsi minn għaw s-sitxu raħra jekk għanibqaw hawnhekk. pal organizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea, pal Unjoni Ewropea, innifisa. Naħseb jiġi xi ħaġa li l-Ewropa tinduna biha. U għacċar illi meta inti tikser ġugarella ma tistax tkompli ġugarella ma tistax tkompli tilab bieħ da ġugarella. Grazzi, Reprezentant tal-Konsil, tal-Kommissjoni tax-xogħol li sar speċjalment il-ftehim fuq l-effettività tal-energy efficiency u l-kontrolli finanzjarji. Aħna wettaqna nijiet importanti anki per eżempju bħala koordinatur tal-IPP għal eh, kwistjonijiet reġjonali jiena wkoll naf illi hemm progressi ma sarf smoħra. F'dak li huwa eh, kwistjoni finanzjarja, jekk aħna mistenna nieħu ftehim fat minn din is-sena aħna musta nkunu nistgħu napplukaw ir-regolamenti. Ivan progress fuq il-fondi strutturali. Imma l-problema hija l-eruq għaliex kien kena nitfawon f'parentesi għaliex ħafna deċiżjonijiet ġew posposti metta kidem il-umbati kustjoni tal-vot fuq l-MFF. Iħarx l-artiklu 312 ta' trattat tal-Lisbona. Jew artiklu 174 jew 177 din kienet mfisra pala struttura interinstituzzjonali li kena nerġaw nġibu għaftaħħa nirrandu għawa. U għacħar konsil li jirrit jevita illi il-regola kolla, regolamenti kolla f'tal-qafas finanzjarji jaqaw taħt il-kolleġizazzjoni. Imma aħna irridu irli nirrispettaw it-trattat tal-Lisbona Wara il-vot 11 ta' Lulju, il-mandat mill-Komitat stess, aħna irridu illi niġildu fuq kwistjonijiet li huma għal qalbna. Grazzi Sur Valesteroj. Membri onorevoli. Sur Kalanen Fahar, segretarju ġenerali fil-Uqsninu. Insejt fil-fat id-dispeċini imnejt imma Jina wkoll nixtieq ningrazzja s-Segretarju Ġenerali. Fil-fatt kont qed nistenna sakemm kien hawn ukoll sur Buzek u wkoll kien e, e, għallu sninu l-lum kien president tal-parlament, ġifiri t-nejli intom, nifirħulkom ġunna ta' tab. Nauguralkom it-nejli intkom. Għalek mettlux ek qabel ma tlek ma fraħflux qabbel is-Segretarju Ġenerali. Sessu Jorgensen. L-Europa qed ħabat ma' kriżi ekonomika. Kien hemm ħafna pajjiżi li huma fil-tarf fuq l-adba tal-falliment u uh, fl-istess ħin irridu kunem hemm riżultati konkreti li jiġu prezentati. u aħna rridu naħdmu fl-imkien sabiex noħolqu progress biex noħolqu ottimiżmu. Dan mhux biċċa xogħol faċli, ma importanti ħafna. Hija xogħol illi l-Presidenza Daniża irridu jaħdmu fuq u b'suċċess Fisser illi ġifiri li prezidenza salvat id-dinja li kriżi spiċċat u l-Ewropa reġgħet sabet it-triq taħalew, ovvjament li le. Iżda jfisser illi taħt il-tmexxija daniża f'dal aħar sitt xhur deċiżjonijiet ittieħdu illi huma passi kbar fi direzzjoni tajba. Kollok Ewropa dinamika, sikura u ħadra jew ekoloġika jew waħda illi aħna kol nixtieq naraw hija ta' benefiċċju għal ċittadini kollha. Hemm iktar minn 20 miljun ċittadin qiegħed speċjalment fost iż-żgħażagħ il-qad spara l fuq u jiena nixtieq nifoka fuq il-inizjattiva tkabbir, speċjalment il-patta tkabbir li ser joħloq eh, xiren ta' eluf għaxol xogħol illi jista jirġa jaqbat taqbat ir-rankatura permezz taħħa l-Ewropa. U però aħna għandna bżonn li jkun hemm fiskali. Per eżempju, kustjonijiet li huma il- il-direttiva tal-efficienza fl-enerġija li aktar waħda ambizzjuża fid-dinja iżda hija waħda li toħloq ix-xogħol l-2020 il-fuq minn 250 riżultat konkret inkiseb illi fraħem l ħaj ħajgawdu minnhom iċ-ċittadini ġaġa li l-Ewropa tista' tkun gburija minn dan il-Parlament, id dednis u l-Presidenza jistaw jistgħu wkoll ikunu gburija tagħha. Surjens Roda. Jina nasib li u kol ta' min faħrek għal-presidenza tajba. Jena nishti nir-ingrazzja l-ħadima ċivili u l-Ministru Nikolaj Vanmen illi għamlu bieċa xol tajba ferma unnek fil-Parlament Ewropew jina nasib illi kullħat unnek japprezza li kull min ikun xikunu il-grupp politiku tijaw kull min kullħat jista' jgħid illi dan huwa minnu Iżda ma nistax nfaħrek biss għax hemm xi affarijiet li staġbuni waħda mill-affarijiet li inti semmejt huwa li inti semmejt Cordon Eisenhower u għet illi inti inti l-Ewropa hija għal-qalbek u titkellim ħafna dwar solidarjetà, imma l-medja mbagħad u l-mezzi tax-xandir kif kif dawn tbedu minn din l-idea tal-Unjoni Finanzjarja? enti ma triċ illi jumbat dan timnaħ f'pajjiżi oħrajn, imma mbagħad pereżempju inti kanċellajt ir referendu fid-Danimarka. Nixtieq fakrek eh, fi klimek fis-diskors milux fejn inti qed illi organizzazzjoni fi storja tal-bniedem għat bakir nesċilu għamel xejn bħal mamlu l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar sitt xhur. Dan huwa klim sabiħ ħafna. nistaw nsemmu affarijiet eh, zbieħ li saru, imma fl-affar faħar mill-aħħar, meta jkun hemm deċiżjonijiet kbar, meħa jrid ikun hemm referendum fid-Danimarka ma jistax ikun hemm l-oppost Prim Ministru. Sinjuri, nista' ngħidlek, nista' tlobkom biex iżommu mal-ħin allokat għalikom is-Sinjura Turinen minuta mill-ħodor. Sur Signor Prim Ministru, nilqawkom lura l-Parlament Ewropew darba l-oħra meta kont hawnhekk fosna inti qed xi ħaġa li wkoll staġbitni, inti qed li tifhem il-awċ taż-żgħażagħ illi jidru li m'għandhomx ġejjieni bħalma kellhom iż-żgħażagħ fit-tmeninijiet fi żmieni. Problema li minn jannar, il-problema tal-qatt ma marx l-aħjar. Almenu però issa qegħdin nifukaw aktar fuq il kabir u x-xogħol żgħażagħ milli konna qegħdin nagħmlu sitt xurilu. Sitt xurilu konna nitkellmu biss dwar it-tnaqqis u tnaqqis. Imma issa qed nitkellmu dwar investimenti, it kabir u impjieg. Is-summit il-ġimgħa li għaddiet aħna kellna wkoll il-garanzija żgħażagħ fil-kondizzjonijiet. Dimmi xi ħaġa li kienet biz dovuta għall presidenza Danisa ma naħseb li kelkom parti mill-mertu Eh, grazzi sew Sa skadil il ħin ma naħseb il-sanajti Danimarka għaddit l-eżami ħana sef illi inti wassalt u dak illi għet li ħat wassal. Grazzi. Sinadr fos kirja. Issa naddil kelma l-onorevoli Anna Rosbach, għal-minuta u nofs. Danmark fik overdraget formandskabet i en svær tid. Er Grazie President. Il-President sa Daniza ħadmet fi żmien diffiċli fejn kien hemm il-kriżi ħadmu beħġarhom biex jisibu patt tal-budget tal-Unjoni Ewropea, tkellimna dwar trattati, modifiki, ħafna atti leġislattivi, iżda ma rnexxinniex naħarġu mill-sussidji fis-suq waħdini fir-rigward li huma l-vera b'satem fir-roti fix-xkil tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja lill ministru tal-Affarijiet Barranin, Sur Vamen, li kien prezenti ħafna fil-Parlament Ewropa u mpenja ruħu bisħiħ biex involvi l-Parlament fl-attivitajiet kollha tal-Presidenza. Grazzi Nikolaj. Mbagħad fir rigward ir-resistenza tal-antibiotiċi, Dawn tpoġġew fuq l-aġenda kien hemm xi ftehimiet fuq iktar sigurezza fir rigward il-sustanzi perikolużi, sustanzi kimiki, kimiċi, iżda dan mhux kollox wart użar, rridu nitkellmu wkoll fuq l-affarijiet ehm, li jaħarqu ma sibniex ma ksibniex riżultati, ma wasalniex għal CFP waħdini. Anzi, għedna li mussir kunem sostenibilita għas-sajt Ewropew. Dan kien punta punt kbira lija taħt il-presidenza daniza. Xorta waħda nishtiq nirringrazzja l-presidenza daniza, l-professjonismu tagħhom u għax-xogħol immirat li għamlu. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Andreas Molzer għal minuta u nofs. Grazzi President. Il-kol nafu li n-nies madwar l-Unjoni Ewropea qed jaraw li l-Unjoni Ewropea bħala mostru burokratiku li jieħu deċiżjonijiet fuq eh, u jaqta deċiżjonijiet u sentenzi fuq ras kulħadd mingħajr ma jinvolvi lil kulħadd u mingħajr ma nagħmel affarijiet fil-beraħ. Aħna kellna naqsu l-burokrazija taħt il-Presidenza Daniża. Iżda fl-aħħar mill-aħħar kena diżastru u ma ksibniex iktar trasparenza fir-rigward il-Schengen Ir-rinazzjonalizzazzjoni hija forsi eżorazzjoni, għax din hija xi ħaġa li taqa' taħt il-kompetenza tal-gvernijiet. Iżda min-naħa l-oħra dan ifisser li huwa eżempju kif iċ-ċentraliżmu ta' Brussell iddaħħal minn taħt hawnhekk f'dan ix-xogħol taħt il-presidenza Daniża. Copenhagen ħalqet pontijiet bejn bejn pajjiżi Ewropej u pajjiżi tal-Euro u pajjiżi li m'għandhomx l-Euro. Iżda ċ-ċentraliżmu hawnhekk eh, ħa il ta' priorità u hawnhekk il-presidenza daniża daħlet fisqa u daħlet l-Unjoni Ewropea fisqa. Għalhekk kollox ma kollox, Sinjuri, nista' ngħid li l-presidenza daniża Ipprovat tikseb sostenibilità iżda dan kollu ħajintelef f'unjoni li hija mejta. Is-Sur Baldassarre. Grazzi President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nesprimi ringrazzjament u tifħir lill presidenza Daniża xogħol siwi li għamlu u għal riżultati importanti li kisbu fil-qasam tas-semestru Ewropew. Nifraħ mod partikolari għal kapaċitajiet ta' negozjati l-Ewrow li kontribwixxu mod artikolat li morru li lin mill-klim psatas li kienem minn kollegi anke fir-rigward il-privattivi. Sfortunatament rajt li kienem posponiment tal-vota ħari fir rigward il-proposta unilaterali tal-Konsil li kunem emendi għal proposta ta' regolament. Iżda ma nistax, ma narax li dan il-mod ta' ħidma li qed ikun hemm fir-rigward dan l-qafas istituzzjonali Ewropew qed imur kontra eh, xogħol u mhux il-qoddim. U ma nistgħux nitkellmu hekk kollega Messer Schmidt meta naraw li f'qosma ta' innovazzjoni tant importanti qed nippruvaw nimxu l-qoddim. Il-Parlament Ewropew kellu ehm, rida u kien kostruttiv fix-xogħol, jiddispjaċini tal-diskors li għamel kollega u nittama l presidenza Daniza issib sostenibilità eh, anki fidejn il-presidenza ċipriotta biex nimxu l-qoddim. Il-Parlament Ewropew mhux ser ifalli dan il-proġett li jenna naħdmu għalli għal dawn l-aħħar 30 sena u laqqas il-Parlament ma ħajpermetti li regoli li għandhom xjaqsmu mal-relazzjonijiet interistituzzjonali ikunu modifikati unilateralment mill-Kunsill u minn kwalinkwa istituzzjoni tkun xi tkun. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lil Juan Fernando Lopez Aguilar għal minuta. Grazzi, President, Signora Prim Ministru. Il-Presidenza Danisa innatat il-merħba u kulħadd kellu stenijiet kbar mill-presidenza tagħkom. Dal-gvern, dil-presidenza kella taħdem fl waħda mill-ar kriżijiet li kellna fl-Unjoni Ewropea. Min wara li provajna nlaħqu mal-kriżi tal-enerġija, mal-kriżi finanzjarja, kriżi ekonomika, ma ħsibx li eh, ksibna wis iżda nqas ksibna ftit. Kien hemm il-kwistjoni ta' Schengen, kwistjoni ta' libertà, eċetera, iżda l-Kunsill u l-Parlament huma koleġislaturi. Aħna narrappreżentaw 500 miljun ċittadin u hija l-unika entità li hija eletta direttament mill-ċittadini. U għalhekk hija ħasra li ma ġiet nimġu l-qoddim f'dan ir-rigward. F'Kopenhagen tkellimna dwar solidarjetà li nsibuha f'mijiet mit-trattati. Solidarjetà mhijiex li nerġgħu jkollna frontieri interni, hija ġestjoni komuni tal-frontieri interni u esterni tal-Komunità Ewropea. Dik hija solidarjetà ta' vera wara kollox, u għalhekk jekk nagħtu ħarsa lejn il-pakkett ta' ażil u l-pakkett ta' Schengen kien hemm affarijiet li ġew effettwati. Ma jistawx noqogħdu noħolmu biss fuq eh, Unjoni Bankarja u fuq il-kontijiet bankari hija Ewropa ta' solidarjetà fuq hekk qed nitkellmu hawnhekk. Sur Lopez Aguilar, inti taċċetta karta blu mis Sur Lokegard? Iva, jek joġbok. Grazzi, jien ukoll nixtieq nieħu din l-opportunità biex insemmi ħaġa waħda. Jiena kuntent bil-presidenza Daniza u nixtieq insemmih dan u nishtiq nirringrazzja Nikolaj Vamen għal kooperazzjoni. Xi ħaġa li dejqitni ftit hija li l-Presidenza ma fukaċ aktar fuq dak li ħajġri wara l-kriżi u kif u leġittimità fost ċittadini Kadderot. Ok. Black karta simeni u tjabtin terot Il-President interrompi. Karta blu tfisser li inti għandek mistaqsija għal kellim ta' qabel. Din mhix proċedura ta' kħedġdijaj. Forsi għallejt il-karta ħażina, jgħid il-President. Lopez Aguilar. Għandek mistoqsija sur Lopez Aguilar, il-kellim ta' qabel? Skużani, President, jien nixtaq nitkellem taħt il-proċedura KHDI. Tajjeb, issa naddu kellim li jmiss, jgħid president sur Kalfin għal-minuta. Grazzi President, Signora Prime ministru jiena nixtieq nifraħ u nirringrazzja l-Presidenza Daniża, speċjalment il-Ministru Vamen għal mod kif ħadmu f'wieħed mill-iktar dokumenti diffiċli jiġifieri l-qafas multianwarju finanzjarji. Naf li kien hemm kontroversi kbar bejn istati membri, iżda dak li seħ matul il-Presidenza Daniża kien li meċi dibattitu joħloq bazi tajba l-fema fil-ġejjini u aktar ftejim reċiproku u podġa qdim il-mejda kwistjoniet importanti għal Parlament Ewropew bħal per eżempju rizorsi propri. Għal darba, darba tkellimna b'mod dettaljat fuq dan u nispera li nimxu l-qoddim fuq dan. Nishtiq u ukoll għal kooperazzjoni interistituzzjonali tajba li kien hemm bejn iż-żewġ istituzzjonijiet matul il-Presidenza u dan eh, fisser li kellna l-opportunità biex il-Parlament Ewropew jippreżenta l-pożizzjonijiet tiegħu fuq l-MFF. Kenna appoġġ kbir mill-Presidenza Daniża għal konklużjonijiet tal-Kunsill u naħseb li dak li ksibtu huwa bażi tajba għal ftehim fuq l-MFF il-ġejjin. Grazzi. διαδικασία Catch the Eye. Δίνω... Grazie, sanaddu għal procedura Catch the Eye. L-Onorevoli Gressle, nek joġbaħ. President, Grazie, President. President, fissem il-Konsil. Jena edha fil-Kumitat tal-Budget, Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u temmejt il-leġizlazzjoni taħt il-Presidenza tagħkom fir rigward il-perjodu il-perjodu tal-MFF u anki fuq il-punti l-oħrajn. Dan mill-2007 kien ilu moħħal fil-Kunsill, ma kienx memxejnix il-qoddim fuqu u grazzi għaxol xogħol tagħkom temmejna dan il-dokument. Eh, Nirringrazzjakom minn qalbi tal-li kontu tant impenjati f'dan il rigward speċjalment l-uffiċjali tal-finanzi mm, inkarigati minn dak ix-xogħol. Nħossu nuqqas tagħkom anki l efficienza tagħkom għax dimtu fl-interess tal-Unjoni Ewropea u ħaqkom li tammini ifaħħarkom. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Gurmaj. Grazzi ħafna, Prim Ministru, President, kollegi, sitt xhur ilu jina għat hawnhekk li kellna stenir kbar fil-Presidenza Daniza. Mhux biss għax kellna Presidenza mexxija minn mara, iżda minħabba l-aġenda ambizjuża fil-perjodu fejn l-Europa kellha ħafna sfidi. Periodu qasir sitt xhur biex innaħqu ma' dawn l-istennijiet iżda l-iżviluppi li kien hemm bħal summit Ewropew li għadda it-tina lok biex naraw li birrida u laqda nistgħu nixbu ħafna. Hawn qed nirreferi għal pakket ta' investiment u anke l-FTT. Il-Presidenza Daniżi mexxiet l-investimenti tkabbir u l-impigi bħala prioritajiet u naħseb li ħadmet tajje biex tilħaq dan l-anijiet. Nirringrazzja l-President sa Daniza, anke specialment il-Ministru Vamen. Anke fir rigward l-egwaljanza tal-bejn is-sessi mxew il-qoddim. Minkejja li kien hemm xogħlijiet mhux fil-beraħ, xorta waħda kisbu progress. Ma kisbux ftehim fir rigward id-direttiva tal-lif ta' maternità, iżda kif saħaq il-Prim Ministru u għadmir tagħna li noħorġu l-Ewropa mill-kriżi mingħajr ma nabbandonaw il-valuri tagħna u l-modul soċjali Ewropew. Ma nix ninsoħdan. dan. Epomenu somriti sinu Kiris Kelly. L-Onorevole Kelly issa. Grazie President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l Presidenza Daniza, speċjalment il-Prim Ministru, għax-xogħol siwi li għamlet matul il-Presidenza. Dan id debattitu ser kompli u tabel ħan ħaniksbu progress fil-ġejjien fl-opinjoni tiegħi. Nixtieq ngħid li rnexxinna naslu għal qbil fuq il-miżati eh, ta' roaming naħseb kien progress tajjeb u kont kontent li naslu li wasanna għal qbil fuq il-direttiva ta' frankar tal-enerġija. Aħna fl-Irlanda ħajkonna l-presidenza fil-2013 u nittama li aħna wkoll nkunu nistgħu niksbu ħafna affarijiet taħt il-ħin tagħna li l-loka talina fil-presidenza tagħna bħalma għamlet id-Danimarka. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja l danimarka u l-Presidenza Daniża. Grazzi Onorevoli Kelly, issa l-Onorevoli Lockegaard. Jekk jogħġbok. Nerġa' nipprova issa fl-inħin allokat għalija, jgħid isur Lokegard. Kifet jiena kuntent bil-presidenza Daniża naħseb kisbu ħafna u naħseb ukoll il-Ministru daniza l affarijiet Ewropej, s sur Vamen, għamel xogħol siba ħafna. Sa ħaġa nieqsa fl-opinjoni tiegħi kien li kien imfat li kien hemm dibattitu fl-Ewropa, speċjalment fil-Ġermanja, dwar kif ħanimxu l qoddim Kif ser ikonna leġittimità fost iċ-ċittadini tagħna u jiddispjaċini li il-presidenza ma zammiċ ma dan id-dibattitu u tamajt li titħlu f'dibattitu bħal dan. Iżda nittama li il-Prim Ministru fil-ġejjeni tkun tista' taħdem mal parlament Ewropew fuq, fuq, fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Gons. Ikjoġbok. Dawk li meċu l-proġett Ewropew li huma Ewropej tajbin. Iżda l-proġett huwa irda ta' l-identità distinta tal-Europa. Dan stajna naraw fil-programm ta' presidenza Daniza. Danimarka provat meċi il-kandidatura ta' Turkija li mhix kulturalment jew reliġjożament jew għanda l-istorja ta' Ewropej Iżda qed nippruvaw nikonnektar immigranti. F'jannar wedu li l-immigranti ser kollhom aċċess bla burokrazija u bla xogħol. U vera żammu madan, għamlu ħafna klim fira fuq l-immigranti illegali. Nafu li minn Frontex li mhux qed jinżammu fuq eh, żmien twil iżda jiġu ordnati li jitilqu bla ebda eh, leġittimeta ta' xejn dan fil-ġejjien ħajkun l-isfaxxar tal europa xħal jispiċċaw flok ikonna nies Ewropej ħajkunu jieħdu postom nies minn barra l europa fl europa stess. Grazzi. Grazzi, Sur Brons, Sur l-Onorevoli Jekon Sari, Grazzi President, jiena naħseb li d-dinja barra minn hawn tistaqsi għala inna eh, intappu fuq spallej xulxin meta l-swieq finanzjari tant kienu rrabjati fuq il-krizi. Naħseb li sammet tal-ġimma li għaddiet kien dizastru veru propju. Kien terribli li nara il-mod kif l-istati membri kienu edin jitkelmu wieħed kontra liħor, jihdu għatta bel ban xulxin, dan mill-messagġi li ħarġu mis-summit kienu ta' stmerrija totali U bħalma rajna bil-kwistjoni tal-privattivi, kwistjonijiet tekniċi importanti ġew indirizzati f'nofs tal-lejl. Il-fatti huma li jekk ma tkunx irqat għal 24 sija sħaħ tkun fl-istess stat bħal xi ħadd sakranat u xi ħadd li ma jistax isuq karozza. Id-deċiżjonijiet ma jistgħux jittieħdu f'nofs tal-lejl f'ċirkostanzi bħal dawk. Jiena għalhekk nistaqsi x'nistgħu x'tistgħu tajdunna presidenza Daniża, prim ministru, dwar dan u kif nistgħu nevetaw l affarijiet bħal dawn iseħħu fil ġejjieni Grazzi. Issa l-onorevoli Luhan. Grazzi. Sfortunatament il-presidenza Daniża ġabet maħħa krizi bla preċedent bħala fl-istituzzjonijiet minħabba l-evalwazzjoni, il-mekanizmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen, mekanizmu transnazzjonali li jaffetwa direttament iċ-ċittadini Ewropej. Kien ikun aħjar wara Lisbona li l-Parlament Ewropew ma jkunx ingħata l-ġemp mod deliberat f'dan il-kwistjoni fuq deċiżjoni tant importanti Id-Danimarka hija magħrufa li huma għandhom moħħhom miftuħ fir-rigward it-teħid ta' deċiżjonijiet, iżda fir-rigward il-Parlament Ewropew din id-deċiżjoni ma kienx waħda tajba. Nittama li l-Presidenza Ċipriotta tkun tista' tieħu dan il-proċess u twaslu għal konklużjoni tajba u tqis ukoll il-Parlament Ewropew bħala entità li tieħu deċiżjonijiet politiċi u mod indaqs. Grazzi dan it-tem il-proċedura KHDI u issa il-Kummissarju Shefkovic jitkellem fissam il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Prim Ministru, membri tal-Parlament Ewropew, naħseb li huwa dibattitu importanti u dan wera dak li semma ħafna mill-kellima il-Presidenza Daniża kienet dinamika, pratika, waslet għal ħafna riżultati. U naħseb li l-progress fuq ħafna dokumenti kien ċar u aħna fil-Kummissjoni napprezzaw dan. Minkejja l-isforzi huwa ċar li fuq l-efficienza tal-enerġija privattivi u Schengen għam bżon aktar xogħol xisir. F'dawn l-oqsma kollha importanti għandna bżonn aktar ambizzjoni, aktar Ewropa u rispett ċar għal metodu komunitarju. Napprezza li l-presidenza daniza kamlet sforzi kbar u waslet riżultati fuq kif id-diskussjonijiet jistgħu jimxu l-qoddim, speċjalment fir-rigward l-MFF kontent kif ġew organizzati dan ix-xogħol. Il-presidenza tagħkom waslet xogħlijiet ta' negozjati li huma bażi tajba fuq kif nistgħu naħdmu fuqhom aħna lkoll biex intemmu n negozjati sa tmiem din is-sena kontu ċari ħafna fuq l-importanza tal-kooperazzjoni sfiqa mal-Parlament Ewropew u mad-delegazzjoni tagħhom għamiltu laqat regolari li jina ċert li ħajwittu tri għal kooperazzjoni tajba fuq dan il-dokument tant importanti u jżidu il-possibilta biex intemmu dawn it-taħdidiet sa tmim din is-sena. Nixtieq nisħaq ukoll li fir-rigward ix-xogħol ta' taħdidiet ta' adeżjoni għal Montenegro, Serbia u pajjiżi oħrajn, speċjalment fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent, il-Presidenza t sinjal ċar b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea tas-solidarjetà tal-kooperazzjoni lill-Balkani tal-Ponent u rejnijom kif aħna ħnimxu l-qoddim għal kooperazzjoni reċiproka. Biex nala, President, nixtieq nirringrazzja l-involviment personali ta' Sur Vamen, prestazzjoni kbira tal-Perm Rep ta'kom għax enuni nikseb il-progress fuq dokument importanti li kienu ilu fuq il-mejda għal iktar minn tliet snin u enu biex nemmexxu l-qoddim l-aġenziji fil-ġejjini. Ħadmu biġarom anke ma' delegazzjoni tal-Parlament taħt it-mexxija tal-Onorevoli Jutta Hawk u jiena konvint bisħiħ li l-approċċ komuni tagħna fuq il-prinċipji jgħinuna biex nevitaw sitwazzjonijiet li qed niffaċċaw issa fir-rigward il-privattiva Ewropea unkunu kapaċi mmexxu il diskussjoni dwar kif nistgħu eh, mmexxu l-affarijiet u għal xiex xirdu waqfu aġenziji oħrajn fil-ġejjieni f'ambjent aktar aħjar u aktar organizzat. Grazzi, President, grazzi tal-għeddejt l-mikrofonu u grazzi għal-darboħra l-Presidenza daniza l-sforzi gbar u għal-rizultati tajbin li kisbu. Grazzi għafna. Grazzi. Grazzi sur Shevkovic. Ma nafx kien dak il-ħoss, jgħid il-President. Nittama li ma ġara xejn ħażin, jgħid il-President. Grazzi għal darba oħra. Grazzi l sur Shevkovic, issa l-onorevoli, il-Sinjura eh, Torning Schmidt. Għal darba oħra, President tal-Parlament Ewropew, Kummissjoni, membri tal-mexxejja tal-gruppi politiċi membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi ta' dan id-dibattitu u permettu li nirringrazzjakom għal klim ta' tifħir ġentili speċjalment lill-Ministru tal-Affarijiet Ewropej Sur Vamen. U għasinjal ċar u tajjeb li intom għamiltu kuntatti tajbin ma' Nikolaj u apprezzajtu x-xogħol siwi li għamil. Grazzi ħafna. Smajt bir-reqqa għal rimarki ta'kom u ħadd nota li aħna naqsmu il- l-impenn fundamentali li l-Europa nerġa' umuma fuq saqajja. Impenn biex nwaslu tkabbir u nħol u mpigi ġodda għal edha li għanna magħna. Il-presidenza tagħna provat prompju tagħmel dan f'żmien tan diffiċli. L-aħħar iżda mhux l-inqas, grazzi għax-xogħol tagħkom fil-Parlament u mmexxinna nagħmlu passi kbar il qudiem fil direzzjoni tajba. Issa rridu niżguraw li nkomplu mmexxu r-riżultati fl-imkien flimkien u naħdmu bejt fejt biex konsillu parlament biex nimxu il-qoddim fil-Konsillu Ewropew. Iċ-ċittadini qed jagħtu ħarsa lejn dan id-dibattitu li stennew minn għandna huwa li noħorġu mill-kriżi flimkien noħolqu tkabbir u impjiegi ġodda fl-Ewropa. F'narajin dan jeħtieġ użu sħiħ tal-metodu komunitarju. Dan xi fisser? Xi kultant ifisser li ikonna dibattiti mqanqlin jaħarqu u anki punti di vista ta' firda u kontroversi, ek ħaj komplim xo l-affarijiet dejjem. U aħna provajna nimxu l-qoddim fil-presidenza daniza. Ma nix nibżaw minn dan għalix l-importanti huwa li tikseb kompromessi, xi kultant naqblu, xi kultant ma naqblux. Iżda dejjem samna għan komuni li naqdu l-Ewropa u naqdu ċittadini Ewropej. Permettu li niprofa nindirizza uħut mill-punti l-nin li qajjimtu l-lum. Ħafna minnkom sħaqtu li għadna f'sitwazzjoni ekonomika imwera, diffiċli. U kelkom raġun, għada u ħatibqa maħna għal ftit żmien u aħna neġixxu kuljum fuq sfond diffiċli ta' kriżi ekonomika. Beluf u eluf ta' qiegħda fl-Ewropa. Għalhekk jiena kuntenta ferm li ħafna minnkom qablu miħaj fuq tħassib li nimbuttaw il-qoddim biex ikunem implementazzjoni tal-pattat kabbir u l-impiegi. Dan forse ma kienx bizzejiet qabel, forse sistaw taqblu, iżda xorta waħda hija ta' dawl ta' tama li joħloq eh, possibilità li nistaw noħol u tkabbir l-impiegi fl-Europa darboħra. Diskutajna dan fil-Konsill Ewropew nhar il-ħamis u l-ġimgħa u kifet hemmhekk mandi lebda eżitazzjoni xejn fil-li li nirrikmanda l-Konsil biex nsaħħu l-kooperazzjoni mal-Parlament biex namlu dan ix-xogħol. Nsaħħu l-kooperazzjoni fir rigward li noħolqu tkabbiru l-impjiegi u mmexxu l-qoddim ħafna mid-deċiżjonijiet li rridu nieħdu. Huwa importanti li kull spass li nieħdu għall-iżvilupp tal-Unjoni eh, nirrispettaw ir-rwol tal-Parlament Ewropew u dan stqarrejtu fiċ-ċar fil-Kunsill Ewropew. Nittama li nistgħu naqblu il-koll li mmexxu l qudiem dan il-kumpat għaliex ċittadini Ewropej jistennew li nimxu l qoddim propju fuq dan. Nirringrazzja lil dawk li semmow il-qafas finanzjarju multianwali, l-MFF. Nirringrazzja l kulħadd dak kollu li ħadu sem f'dawn id-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew kena dialogu kostruttiv, miftuħ fuq il-negozjati u dan kena dan ix-xogħol matul il negozjati kollha fil-Presidenza. Għamilna l-almu tagħna biex nirrispettaw is-setat motija lill-Parlament Ewropew u sħaqna mill-ewwel jum li nisimgħu lil xulxin u mmexxu l-idejat ukoll tal-Parlament u tal-Kunsill. Kenna kooperazzjoni kbira u naħseb li Fuq dan id-dokument kellna l-aqwa kooperazzjoni li kien hemm bejn il-Kunsill l-Parlament. Naf li ħajkunu diffiċli negozjati iżda nittama l-involviment tal-Parlament Ewropew ikompli bl-istess atmosfera kostruttiva kif dejna dan ix-xogħol. Uħut minnkom semmow il-privattiva, regolament tal-privattiva. Aħna ħadda nota ta' rimarki ta'kom fir rigward il-privattiva Ewropea. Nixtieq infakkarkom li l-Europa stenniet għal iktar minn 30 sena biex tinstab soluzzjoni. U meta tistenna 30 sena, taf li soluzzjoni teħtiex li kunem kompromess. Nifem li il-Parlament Ewropew ser ikompli diskuti dan f'Settembru. U nittama li il-Parlament Ewropew iżomma responsabilitajiet tiegħu u jgħin biex naħslu għal ftehim ħari biex nwaslu l-impjiegi u it-kabbir fl-Ewropa Uħud minnkom qalu li dan mhux rridu Irridu differenti. Nifhem din il-pożizzjoni tal-Kamra iżda għal darboħra oħra biex ma nispaċċawx situazzjoni fejn eh, nipruvaw niksbu l-aħjar u l-aqwa imma dan namlu ħaskapitu ta' dak li hemm tajjeb Għalhekk fid diskussjoni tal-lum smajna ħafna interventi fi rigward l-aġenda favur l-ambjent. Il-koll tafu li ma kienx faċli li mmexxu l-qoddim din l-aġenda fi żmien ta' kriżi. Iżda jiena gburija mir-riżultati li ksibna fl-imkien f'dan il-qasam, speċjalment meta nitkellmu dwar l efficienza tal-enerġija. U nixtieq ngħid grazzi kbira lill kummissjoni u l-President Barroso fir rigward il-promozzjoni kontinwa għall-ekonomija favur l-ambjent. Dan għamela tajjeb ħafna frio ma mela matul dawn is sitxur kollha tal-presidenza u naf li ħadkomplu tagħmlu dan ix-xogħol. Devozzjoni u l-impenn ta' Sur Barroso hija kruċjali u nirringrazzja l-Kummissjoni ta' dan. Sinjuri, l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa qafas immaġinabbli biex nelbu l-sfidi li għandna qudiemna illum u għada. Il-kriżi li għanna bħalissa u soluzzjonijiet li nsibu juru li anke jekk ma binnix dejjem ma tajnix għadna minn xulxin u rejna solidarjetà u għanna nkomplu namlu dan fil-ġejjini. Kulħadd jaf hawnhekk li l-Ewropa għadha tiffaċċa kriżi qalila iżda d-deċiżjonijiet li nieħdu flimkien ser jimxu pass pass biex noħorġu mill-kriżi għal ġejjini aħjar. Jiena nemmen li ħaniġu ġudikati fuq il-kapacità tagħna li nikkoperaw flimkien u nsibu kompromessi. Il-mexxejja politiċi tal-lum qed jiġu ġudikati mir-riżultati tagħhom u mhux bl-intenzjonijiet tajbin. Iċ-ċittadini Ewropej jistennew minna huwa riżultati jistennew soluzzjonijiet u aħna provajna nżommu ma dan l-obbligu tagħna matul dawn l-aħħar sitt xhur u ser inkomplu namlu dan fil-ġejjieni. Biex l-Ewropa wara dan żmien ta' pessimizmu u żmien ta' diffikultajiet mex nimxi l-qoddim għal triq ta' ottimizmu, triq ta' ġejt. Dan nemmen li huwa possibbli, ma huwa possibbli li biss jekk nkunu impenjat li nagħmlu dan flimkien. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom. Vielen Dank, Frau. Grazie ħafna, onorevoli Prim Ministru. Bekk dan nikkonkludu d-dibattit dwar il-presidenza ta' Danimarka u se s issa waqfa qasira. Grazzi.